So, welcome to the... Mela, nistgħu nistħu laqgħa ta' wara nofsinhar ta' Limko f'dan il-kumitat aħna dejjem impoġġu lil impoġġu l-konsumaturi għalmenu e, appari ma dawk li jagħtu servizzi u prodotti għal-konsum. Allura huwa għatiħ ħafna li kolna l-Komissarju Jurova fostna fiħdan dan il-Komitat għax l-opinjoni tagħna il-kompetenzi tiegħek huma konsumaturi ġustizzja u igwaljanza. Il-konsumaturi ġi l-ewwel għalina. Allura merħba bik u grazzi tal-li ġejt tiltaqa' ma' hawnhekk lan ta' din il-laqa u għan diskutu l-progress tal-program, tal-xol tal-program tal-komissjoni. Gruppi f'dak li għandu xaqsam mal-files pendenti u il-pjanijiet tas sena li ġejja. Allura ħanat l-kelma l jura Kommissarju li biex tagħmel l-introduzzjoni e, jina spiegajtila l-Kummissarju li għandna ħafna membri li jedin fuq xogħol ieħor u l-ħames l-ikbar e, gruppi fil-Parlament kważi sajtin rappresentati. Anzi, issa kollha rappresentati. Grazzi li signora Kommissarju tal-liġi tfostna. Aziz Onorevoli membri, nixtieq nirringrazzja l kumitat tal-Kooperazzjoni tagħkom tal-istedintuni għal dan id-dialogu strutturat jekk tiftakru ċerti azzjoni fl-aħħar jinwetkom li ikonna komunikazzjoni li tissokta permessa laqat bħal dawn imma wkoll bejnietom b'mod konsultattiv. Allura jena grata ħafna l-opportunità li tajtuni biex nitkellem hawnhekk. Permezz tal-mandat tiegħi jien għandi determinazzjoni li nkun il-vuċi tal-konsumatur imma wkoll il il-vuċi tal-iktar vulnerabli li jinkludu dawk il-konsumaturi vulnerabli. Din kun zgura li l-konsumaturi jkollhom iktar għazla qudiemhom, iktar protezzjoni u jkollhom iżjed fiduċja. Dan hemm bżonn ikun il-litmus test kull meta aħna nieħdu inizjattivi ġodda Allura naqblu ma'kom il-konsumaturi għandhom jiġu l-ewwel fl-isforzi minn tagħna jiena kuntenta ngħidilkom li fl-aħħar xhur aħna minna progress tajjeb fuq diversi inizjattivi li se jġibu benefiċċji tanġibli lill konsumatur Jiena nixtieq nisħa sa mill-bidu il-proposti tal-Unjoni tal-Enerġija prezentati fil-25 ta' frar li aħna poġġejna fiċ-ċentru l-konsumatur irridu li il-konsumatur jieħu e, ownership ta' din biex anka innaqsu l-ispejjeż tagħhom u l-kontijiet u nassiguraw li konsumatur vulnerabbli jkun protett flimkien mal-kollega tiegħi l-Kummissarju Malmstrom jiena ħanżom l-interessi tal-konsumatur fil-negozjati TTIP mal-Istati Uniti. Aħna rridu n-negozjaw ftejim li wieġeb għal-ħtiġiet tal-konsumaturi u għat-ħassib. Ftejimit kommerċali fuq prezzijiet u koll iġibu għaz aħjar u impjegit tal-livellori. U TTIP irrit jagħmel eżattament dan waqt li fl-istess ħin jipproteġi id-drittijiet tal-konsumatur. Puntiħor, il-konsumaturi li huma importanti importanti tant fil-digital single eh, market li ta' priorità għal għal-Komissjoni tagħna fi ftit ġimgħat ħanniduha din ħanibdew il-ġimgħa d-dieħla bl-diskussjoni ta' orjentazzjoni fih dan il-kulleġġ jien għandi qudiemi diversi aspetti ta' din l-istrateġija minn kontratti għal protezzjoni ta' data minn para eh, minn odos ta' kompara ta' paragun kif ukoll kwistjonijiet ta' cloud anka kwis regoli ta' eh, kummerċ li jisir online. Dan għandu l-potenzjal għal iktar eh, tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Fl-2014 biss 15% tal-konsumaturi xtraw online minn pajjiżi oħra tal-Unjoni waqt li 44% għamlu fuq livell domestiku u 5% biss tan-negozji bijow il-prodotti tagħhom eh, transkonfinali online. Għat irridu namlu użu mill-potenzjal tas-suq waħdini diġitali. Għalhekk aħna nafu li aħna hemm ħafna spazju biex nimirħu hemmhekk. Ir-regoli li għandna bħalissa fuq E, ma jipproteġux bizzejiet l konsumaturi f'dak li għandu xaqsam ma' kontratti zbilanċjati, dawn il-kontratti jpoġġu il riski kollha kważi fuq il-konsumatur. Bħalissa m'hemmx regoli tal-Unjoni Ewropea fuq prodotti li jimbijaw digitalment. Diġà bdew xi stati membri diġa' bdew jagħmlu regoli tagħhom stess fuq dan u l-Unjoni Ewropea għandha timla dan il-vojt legali qabel ma jkollna 28 sensiela differenti ta' regoli fi fi klim Issa għandna l-momentum biex aħna nagħmlu dan ir-regolamentazzjoni fuq il-bejħu xiri digitali. Jiena miftuħa eh, qed konsidra kull tip ta' għażla Eh, mod biex eh, mod kif eh, il-konsumatur jinqeda dejjem aħjar. Meta nitkellmu fuq negozju fairness, l-SMIs ġeneralment jaqgħu vittma ta' prattiċi mhumiex ġusti, speċjalment meta niġu għal tranzazzjoni transkonfinali online. Id-direttiva tal-2016 it-2006 mandiċ ċarezza bizzejiet u mandiċ odda bizzejiet tal kooperazzjoni transkonfinali fil-ripo. Għalek eh, il-Komissjoni s-sena uħra eh, prezentat revizjoni li sfortunatament minħabba ta' Ewropew ġiet imdewma. Saħna xorta impenjati biex innaqsu l-inċertezza legali u nassiguraw li jem protezzjoni jizjed fost il-konsumaturi u l smis qed nippjanaw biex aħna niprojbixxu ċerti prattiċi li vera jħawdu lin-nies. Allura aħna rridu ntejbu infurzar transkonfinalment politika tal-konsumatur mhux biss fuq leġiżlazzjoni imma fuq għodot prattiċi, per eżempju, biex aħna insolvu il-menti. Ġimatejn jew ilu il-kollegi tiegħi il-, il, il, il ippreżentalkom model ta' dan ta' din il-pjattaforma ta' elementi. Kontenta nara u nisma li kollox li ħafna affarijiet marru sew kien hemm madwar 20 parteċipant u jekk iktar interess lest li b'dar diskussjonijiet F'jannar 2016 il-pjattaforma se ġib eh, bidla kbira fir relazzjonijiet bejn il-konsumaturi Ewropej u l-bejja online. Eh, eh, l-online dispute resolution platform ħadd iżdiet il-fiduċja tal-konsumaturi u l-kredibilità ta' min ibieħ. Dan japplika fuq il-proposta il, il, il komissjoni taħdem mal-konsumaturi biex tasal għal ftejim aħħari Jiena kuntenta għal ħidma minn tagħkom u jiena nixtieq nirringrazzja speċjalment ir-rapporter, is-Sinjura Colin Langen, ix-Shadow Rapporters, u ovvjament il-presidenza s-Sinjura Ford kif ukoll il-presidenza Latvjana. Jiena inserraħ fuqkom għall appoġġ tagħkom kontinwu fin-negozjati mal-Kunsill biex bekk aħna naslu għal ftejn fix-xhur ġejjin. Sinjuri, tul il-mandat minn tiegħi nixtieq impoġġi l qudiem enfasi partikolari dwar kif il-leġiżlazzjoni dwar il-konsumatur tkun infurzata fil-prattika Il-protezzjoni tal-konsumaturi kooperazzjoni bejn l-istati membri hija element essenzjali u aħna għandna bżonn eh, illi dan jidħol tajjeb fis-suq waħdieni diġitali. Importazzjoni, import, aħna bħalissa qed nistudjaw l-aħjar għażliet dwar dan ir-regolament fuq possibiltajiet biex jaġixxu il-konsumaturi kontra sksurijiet li jsiru online u dan l-inmenti jiġu solvuti mal nofsinar, presidenza, onorevoli membri, jina kawta ħafna, anzik jina nifem li xar li ġej ħajkun l-ewel anniversarju tal-leġislazzjoni tal-konsumatur 40 senilu fl-14 ta' april 1975 fuq program preliminari għal protezzjoni tal-konsumatur u politika ta' informazzjoni poġġiet ħames prioritajiet id-drittijiet, dritt għal protezzjoni għal saħħa u sigurtà, dritt għal protezzjoni ta' interessi ekonomiċi, id-dritt ta' indirizz, id-dritt ta' e, edukazzjoni u edukazzjoni u dritt għal rappresentazzjoni. Matul is-snin aħna minna progress pass pass fuq dawn il-drittijiet bażiċi kemm fit-trattat u l-biċċi diversi ta' leġislazzjoni li flimkien illum ipoġġu l-akkid dwar il-protezzjoni tal-konsumatur. Allura dan l-anniversarju huwa tajjeb biex aħna fuħa naraw fiex aħna nifukaw fil-futur. Nixtieq niżviluppaw, nixtieq li niżviluppaw approċċ tajjeb f'dil protezzjoni tal-konsumatur li jkun tajjeb għas seklu 21. U l-approċċ tagħkom huwa vitali jiena rrid nissokta naħdem mill-qrib magħkom fuq il-pass li jmiss fuq il il-kapitlu li jmiss ta' din istorja u dak li iktar importanti irrit li nikkomunikaw fuq dak li wasalna li sissa. Għanna ta' opportunitajiet din is-sena bħal per eżempju is-summit tal-konsumatur f'Ġunju biex niddiskutu fuq is-sitwazzjoni tal-konsumatur għal-futur u konna opportunità niddiskutaw dawn il-kwistjonijiet illum. 50 sekondi. Grazzi ħafna għall-attenzjoni ta'kom. Thank you very much. Grazzi ħafna tal-li koprej daqse kwistjonijiet, Sinjura. jekk ma jkunx hemm il-koordinaturi preżenti inkomplu bid-deputati tagħhom u mbagħad nibqgħu għadin bil-lista. Mela, dawn huma xi wħud li ħajibdew jitkellmu. Però qed nifhem għandi ħanibdew nibdew mill-ewwel kellim. Thank you very much. Grazzi ħafna, grazzi kommissarju tal-miġja tiegħek fostna tal-li prezentajt ilna ix-xogħol tagħkom sissa dinna. Għandek portfolio estremament importanti u interessat u f'dan il-komitat jissib ħafna persuni li, eh, li aħna interessati u kontenti ħafna fis suċċessi tiegħek. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid li dan huwa estremament importanti dak li qed tajt. Regolament dwar il-konsumatur tal-protezzjoni għandu jiffitja, ikun tajjeb għas-suq uniku diġitali. Dan huwa suq uniku fil-fatt. U rridu nissiltu għal kulħadd biex nifmu li ma nistgħux naqbdu eh, naqsmu u nażlu dak li rridu jekk daw qegħdin fir-realtà digitali jew fir-realtà fiżika l-istess sistema ta' protezzjoni għandu jkun hemm. U mhux hekk biss. Da, se jkun l erbajn anniversarju tal-ewwel l-ewwel regolament tal-protezzjoni 40 anniversarju, skużawni, qed issaqs il-kellima. Ah, iva, l-40 anniversarju għanna niċċelebraw b'xi mod flimkien. Meta dak tgħid li nikkomunikaw fuq is-suċċessi tagħna, da qed insibu bħala xi ħaġa debboli fl istituzzjoni tagħna jew il-Kummissjoni u l-Parlament li da xej batuti fil-komunikazzjoni mhux fuq is-suċċessi biss, imma e, iva veru naslu bil-input tagħna, imma il-politika ta' komunikazzjoni fil-istituzzjoni tagħna għandha bżonn tittejjeb ħafna jina nixtieq li forsi inti tkun l-ewwel waħda kif tkun taf kif toħroġ minn Brussell u biex kif tikkomunika lin-nies li jkunu jafu x'inhuma drittijiet tagħhom dan hu estremament importanti għalihom u għall-enterprizi tagħhom, għall-ekonomija tagħhom. Jekk il-konsumatur ma jkunx jaf id-drittijiet tiegħu ma jafdax id-dinja eh, tan-negozju, il-negozju mhux se jgawdi mill-konsumaturi. Il-konsumaturi għandhom bżonn dinja ta' negozju li tiffunzjona tajjeb. Allura nserħu fuqek. Nixtieq ngħid xi ħaġa oħra fuq l-online dispute resolution ftit membri tagħna kienu hemm għax u forsi jekk jogħġbok tista' tirrepetiha inti hawnhekk għalija hija interessanti ħafna awturi b'mod konkret, soluzzjoni konkreta għal konsumaturi u tisħaq fuq dan is-suq uniku, jiġifieri suq uniku diġitali, hemm ħaġa waħda li għandha bżonn titib u jina, jina b'mod kaut segwejt dan dil-prezentazzjoni i-preparata tajjeb ħafna li għandha ħafna x'taqsam mal-lingwaġġ kien parti mit-traduzzjoni li ħadmet tajjeb imma kien hemm parti li ma ħadmitx tajjeb. Tafu intom meta iddiskutejna mal-produtturi u jgħidulna minn diversi pajjiżi kif iddiskriminejna iddiskriminajna u pajizi oħra fil-pajizi tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti tal-Unjoni Ewropea, di miex ħatta tal-konsumatur li jkollu inqas għażla għax ċerti prodotti ikollhom ikun hemm diskriminazzjoni fuqhom minn ċerti pajjiżi jew ktajjen ta' ħwienet. L-istess japplika fuq il-search engines fuq l-internet. U din tippreżentana sfida biex kun hemm aċċess għal dal-prodotti. Anka nuqqas ta' tal-common sales law li jinti semmejt din hija problema enormi għal konsumatur biex japprofitta u jgawdi missu intern u dan m'għandux jaqsam biss mad-dinja digitali imma wkoll fil fil-purchases fil-xiri. Iva, speċjalment online ma mhux biss. Ma nistax eh, nara House of Cards kif fil-Belġju per eżempju. Iġvedi diskriminazzjoni Grazzi l-onorevoli membru li jmiss.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 għatlet prioritajiet prinċipali li jinti ikkotajt u nazlu l-fiduċja tal-konsumatur. Jina zgur, zgura li jem ħafna mistoqsit mill-kollegi imma jina nilimita ruħi għal wahda diġa ġiet imsemmija mill-kelima ta' qabli u din għandax taqsam u di għandax taqsamma fejn il-konsumaturi ikunu jiexu. Jena naħseb li meta naraw l-esperienza tagħna bħala ċittadini ta' l-istess pajjiż, inkunu nistgħu nsibu soluzzjoni għal dan il-pajjiż tagħna ma jippermettix di tip ta' diskriminazzjoni maħna nafu li dawn mhumiex każijiet iżolati. Aħna għandna mijiet tal-menti minn konsumaturi nies ikollhom diffikultajiet bil-kummerċ elettroniku li commerce hemm prezzijiet differenti, termini u, u kondizjoni differenti fil-kas ta' kiri ta' karozzi, anka ikel u prodotti li jkunu brandi tikketjati differenti fi stat membri. Inti tkellimt fuq fiduċja tal-konsumaturi, fiduċja li hija imfixkla ostakolata minn dan, allura nixtieq nkun naf kif inti ħatwieġja għal din id-diskriminazzjoni biex intejbu fiduċja fil-suq uniku. jiena wkoll interessata nkun inkun naf dwar xiġri meta konsumaturi fittex eh, rimedju legali il għaliex jiswem nuqqas f'din ir-rigward fuq diversi livelli. fl 2013 il-Komissjoni ħarġet rakkomandazzjoni u għedet illi tevalwa jekk l-approċ volontarju kienx qed jaħdem jew le. Tista' forsi tgħidilna kemm stati membri hemm illi daħlu din din il eh, irrimedju kollettiv u jekk ir-rakkomandazzjoni tider li tkun e, e, falliment aħna li sirin leġizlaw fl aħħar meta ħajkolna leġislazzjoni ġdida fuq is-sales fuq il-bejħ. Grazzi. Simple. Sempliċi ħanduru mal-wieħed wieħed il-gruppi u mbagħad tista' twieġeb. Mili jsir Dendel. Grazzi ċer u grazzi komissarju tajjeb ħafna nieħdu kost narawkom hawnhekk minna ħatana u tajjeb nisimgħu titkellem fuq il-benefiċċji fuq it-titi bħal konsumaturi għax ħaġa illi l-grupp tagħna ħerqan ħafna li jpoġġi l qudiem bħalissa daqsxejn tlifnih il-dieta tal benefiċċji mit-titib u anka l tal-konsumaturi li dumpoġġuwa fil-qoddim ta' dan issa dwar mistoqsijiet speċifiċi għandi waħda dwar il-sigurtà tal-prodotti tal-konsumatur bħalissa l-Komissjoni tagħmel eh, eh, analiżi dwar l-ekkim sejħ artiklu 7 dwar il-marking mandatorju dwar il-country of origin nixtieq inkun nafu eh, kif jini miex jadin dwar is-suq uniku diġitali l-ewwel ħaġa issa isu qed sar ftit diffiċli kif għandna eh, kif il-bejja ibijow il-prodotti tagħhom online. Hemm ċerti prodotti wkoll li qegħdin ifixxlu suq uniku diġitali eh, ferja zoħra. It-tieni punt forse aħna repeti ruha, ruhi minn dak li ntqal mill-koordinaturi fi gruppi oħra. Imma, għanna verament kwistjoni bil-kondizjoni tal-licenzja specialment, meta nis jixtru Eh, eh, prodotti digitali ma tantx huma konxi li jistgħu eh, għom magħhom meta jsifru barra mill-pajjiż. Din hija problema li aħna rridu nsolvu nkella jekk le ħan inkoraġixxu il-piraterija. Jekk inti legalment xi ħaġa li tkun xtrajt ma tistax twassala, allura diħa jkollna problema jekk ikollok aħna rridu nwaqfu u nassiguraw li konna affas legali fil dan l-Unjoni Ewropea biex kun possibbli għan-nies biex jieħdu il-prodotti digitali b'mod legali u l-liċenzja ta' dik il-prodott tkun marbuta ma' dak il-prodott u jkunu jistgħu jisifru biha u restrizzjoni ta' licenzja ma' dawn il-prodotti digitali. Inti minna ħatajak fid-dialogu issib possibilità biex ikun hemm pjattaformi biex indaħlu informazzjoni dwar restrizzjonijiet e, x'inhuma restrizzjonijiet fuq il licenzi fil-futur qarib. Grazie. So Dita Sharon Sofa from the Liberal Group. Dita Sharon Sofa mill-Grupp Liberali. Grazzi ħafna President u grazzi lill-Kummissarju għal kummenti tal-bidu fid diskors tiegħek. Kellim tħu ħafna eh, punti varji u kif irrealizzajna mid-diskussjoni u l-kummenti tal-kellima ta' qabli, dawnu huma żewġ punti eh, sensittivi għalina, TTIP u il-suq wahdini digitali Dwar it-TTIP kien hemm diskussjoni interessanti dal-għodu wkoll u qegħdin naħdmu fuq opinjoni sabiex nirrapportaw fuq it-TTIP. Imma nista' naqbel miegħek fuq l-importanza ta' dan il ftehim għal konsumaturi tagħna. Nittama li l-messaġġ tal-komitat tagħna fil-fatt jimxi fuq din l-idea. Dwar il-suq digitali waħdini, Dinja ta' sfida kemm għal-Kummissjoni u anka għal-Parlament inti pala kommissarju għal protezzjoni tal-konsumatur għandek um, leħen b'saħħtu um, fl-operazzjoni tal-istrateġija tal-suq uniku. Jien għandi mistoqsija waħda marbuta mal-suq waħdini digitali dwar l-ekonomija maqsuma. ħafna konsumaturi tużaw servizzi online bħal pal Luber, pal flatchering meta jmorru għal-vakanza, mijiet ta' eżempji ta' din, din tip ta' ekonomija li qiegħda tiżviluppa u qed tinbidel mill-modelli digital eh, modelli tas-suq tradizzjonali. Kif qed taħseb li ħaj jirrispondu l-konsumaturi f'dan il mudelli ġdid? Grazzi. Issa naddu għal Dennis. Grazzi ħafna, grazzi lill-Kummissarju tal-li inaqdet mana u anka bil-introduzzjoni ċara tagħha. Mela, jien għandi erba mistoqsijiet partikolari fuq is-suġġetti li semmejna. L-ewwel suġġett kienet kien l-Unjoni tal-Enerġija. Jiena bħala konsumatur nixtieq imur nixtri suits nħares lejn anka l-reklami tal-kumpaniji, tal speċjalment minn meta din ġiġ introdotta l-offerti qed isiru dejjem aktar komplikati. Illum għandna għandna websites fejn tista' tqabbel li mhumiex neutrali fil-verità. Allura qegħdin situazzjoni vera komplikata għal konsumatur biex jagħmlu deċiżjoni eh, informata biżejjed jiddeċidu li ma skema tal ma kumpanija jixtru. Għalek xtaqt inkunna fjek hemm xi inizjattiva minnaħat tal-Kummissjoni biex nissimplifikaw dan il-proċess għal-konsumaturi u anka inħedġu aktar il-konsumaturi qed jużaw din enerġija biex jissimplifikaw il-prodotti li jużaw. Issa, qed tieni suġġett TTIP naf illi inti peress li tieħu anka l-ġustizzja naħseb li l-qorti ta' ġustizzja wkoll Eh, jagħmel parti mill-idea tal-ordni legali tal-Unjoni, dan kien parti mill-opinjoni tal-orti tal-ġustizzja u anka parti mill-Konvenzjoni tad drittijiet tal-Bniedem. U xat nkun għaf, xit fisser dan għat-titib? Għalix, jekk nħarsu lejn il-konklużjonijiet li l-investitur, per eżempju, jista' jibiddel regoli fil-ġejjini u jaffettwa b'mod negattiv li l-kumpanija, dak li l-kumpanija kien se tixtri per eżempju. Mbagħad fis-sin tares li s-sistema il-Qorti ta' Ġustizzja tista' titwaqqaf minħabba ta' din ir-regola minħabba din ir-regola ġdida. Allura, se tkun ir-relazzjoni bejn il-Qorti tal-Ġustizzja u l-anatomija tal-ordni legali tal-Unjoni Ewropea u t-TTIP. Umbat, eh, t-tret mistoqsija tijaj, kollegi oħra diġa indirizzaw il-suq digitali li huwa punt importanti ħafna. U xtaqt nejt, per eżempju, li per eżempju fi Franza tista' issib il isem ta' domain li huwa FR tista' tieħu dak li sem biss jekk inti kumpanija stabilita fi Franza. Jiġifieri jekk tmur fuq Google tmur kumpanija eh, fi Franza dejjem ħajtilgħu dawn il-kumpaniji kbar l-ewwel u dejjem ħajtilgħu dawk il-kumpaniji l-aktar viċin ta' fejn toqgħod. Allura, miex, ġusta għal dak il-kumpaniji li miex daqseg stabiliti u jishtiqu jgħam, jinnegozjaw. Xtaqt anka nawguralek għall-idea tiegħek tal-prassi ta' reklamar li mhuwiex onest u kontettinna fil-fatt, kont wetna li ħadd iħozzjoni fuqha u kontent ħafna li qed tagħmel dan. Rakkomandazzjoni minn naħa tiegħi naħseb li kollok regolija u appunt tajjeb, imma diffiċla ħafna għal ċertu kumpanji li użaw ir-regoli. Allura, per eżempju, fl-Olanda għandna helpdesk għal-frodi sabiex jgħinu lill-kumpaniji l-ewwel ħaġa biex jisibu assistenza. U anka li kiku kellek network ta' dawn il-help desks ikollok ħafna informazzjoni maquda fl-imkien dwar li ma kumpani qegħdin qed jagħmlu dawn il-prassi li eh, huma ħżiena. Uh, Jiġifieri parti leġislattiva tal-proposta tiegħek forsi tista' tħares ukoll lejn pjan ta' nfurzar effettiv. Grazzi. Ma naħsibx li l-Komissarju tista' twieġeb għal kull mistoqsija li qed isaqsu li qed isaqsi kulħadd, imma ħadd tipprova ħadd tipprova twieġeb għal xi wħud mill-mistoqsijiet. Naħseb li hawn ħafna dejja tajbin ukoll, mela ngħaddilek il-kelma, Komissarju. Tajjeb, peress nista' nitkellem biċ jiena ħa nitkellem bil-lingwa materna tiegħi. B'dan il-mod forsi nitkellem aktar fil-qosor u ngħid dok l-affarijiet kollha li nixtieq ngħid. Mela, nirringrazzjakom kollha tal-idejat li inspirawni Ma nafx hekk nħax inwieġeb il-mistoqsijiet kollha. Pala persuna fil-politika ngħid dak li nixtieq ngħid bis-suppost. il-politiċi ħafna drabi jaqbżu xi mistoqsijiet, imma jħan prova inkun ġusta. Mela nibda bil-mistoqsija ta' Sinjura Tun fejn qed nitkellmu fuq komunikazzjoni aħjar. Ikolli ngħid illi il-persuni fl-uffiċċju fil-uffiċċju tiegħi jafu li dinja xi ħaġa li hija l-qalbi U aħna rridu li konsumaturi jkunu informati u jkollhom għażliet informati wkoll biex jagħmluhom dan l-għażliet. U rridu li kulħadd ikun jaf dak li qed nagħmluha issa u dak li qed isir fil-proċess. Nistantikom eżempju aġġornat fuq xi ħaġa li ġrat illum. Irridu nagħmlu aktar fuq il-31 prassi ħżiena biex nejdu l-omek li ġew identifikati nixtiequ li noħol u aktar kuxjenza u namlu kampanja ta' dan. Aħna speċjalment bħazba fuq konsumaturi vulnerabli, l-anzjani per eżempju, u l-persuni li mumiex konxi tal-ħsara, tal-dik li jem ċertu ċertu tranzazzjonijiet. Allura, u hija responsabilità tagħna li ninformawhom. Eżempju ieħor li ħan nibqa' nisħaq fuqha mal-kollegi, din xi ħaġa li rridu naħdmu ħafna ħafna fuqha. Kif tafu f'jannar ħa innedu il-sistema tal-ilmenti online Dan huwa mod ta' kif il-personi jistgħu jindirizzaw ċertu problemi jekk irċivew xi prodott li mhux qed jaħdem, mela allura hemmhekk ħajkun hemm forum li huwa ODR hekk ħansemmu. U din mhijiex xi ħaġa li nittama li nies isiru fuq biha fl-ewwel ta' Jannar. L-aħjar ikunu jafu biha meta jkunu qegħdin jagħmlu jixtru r-rigali tal-miliet. Irridu nibdew din il-kampanja, din il-kampanja ta' biex għajmu kuxjenza malajr kemm jista' jkun f'Ottubru, f'Novembru, u nkunu ċerti li l-konsumaturi ikunu jafu illi għanna sistema għal dawn l-elementi li ħat tibda tibda taħdem mill-ewwel ta' jannar. Ovvjament nafla ħajkonna xi problemi fil-bidunet imma għalli qas ħatkun edemmek, tkun stabilita. Issa fuq it-traduzzjoni u lingwi fis-sistema tal-sistema tal-elementi, l-ODR, ħajkonna magna li tagħmel traduzzjonijiet. U hemm xi problemi, xi problemi għaliex mhux dejjem il-magna mhux dejjem tkun tista' taqleb mill lingwa l-oħra. Bejn ċertu lingwi jkun hemm ħafna affarijiet li ma jiġux ma jiġux tradotti tajjeb. Imma ħankomplu naħdmu biex intejbu kol il-kwalità ta' traduzzjonijiet. Jista' jkun li nitolbu anka lil-nies biex jagħmlu tradizzjonijiet f'każ fejn ma jkunx ma nkunux nistgħu nagħmlu mod ieħor. Jiġifieri e, traduzzjoni fl-aħħar mill-aħħar ħassir minn persuna umana. Nafu li din hija problema. Xi ħaġa li aħna qegħdin naħdmu fuqha u ħanprovaw nsibu soluzzjonijiet pragmatiċi kemm jista' jkun biex il-lingwi kollha jiġu preżentati. Għalhekk il-kampanja biex għajmu kuxjenza nistgħu naqblu totalment magħkom. Semmejt il-punt liħor ukoll issa mistoqsija li jmiss jekk il-konsumaturi mhux ħajkollhom aktar għażla fuq il-anka l-browsers. Mela, issa ħanidħlu fil-qasam tal-suq waħdin digitali u il-leġizlazzjoni ġdida fejn qed titkellem fuq ix-xiri ta' kontenut digitali kifet fil-bidu Aħna nixtiequ li kollna leġiżlazzjoni maquda bejn l-istati membri. Bażikament, għatanna tlet stat membri li għandhom leġiżlazzjoni imma l-bqija għana vojtieħ fil-bqija tal-istati membri. Għalhekk irridu nintroduċu l-armonizzazzjoni f'dan il-qasam. Is-Sur Dalton xtaqna li nizguraw li l-konsumatur jkun jafu x'se jixtru meta jixtru l-kontenut digitali qed nitkellmu fuq liċenzji u x'inhu huma l-limitazzjonijiet il-limiti li ħajkonna hemm xi noqqasijiet u allura rridu nkunu ċerti li l-konsumaturi jkunu jafu eh, x'tistgħu jieħdu meta jħallsu bi flushom. Jiena kont f'numru tal-laqat u diskussjonijiet f'wieħed mid-dibattiti li kollega kien qed titkellem fuqha u parti importanti minn dan is-suq diġitali u għali ikollok ix-xiri online tal-kontenut eh, diġitali. F'dan il-kas għanna ideja ċara ħafna tax se nagħmlu, għanna l li qiegħda fil-proċess u u irranġaw dan il-qasam fil-fatt. Mbagħad għandna anka prodotti tangibli li li ma nistax ngħidha biċ-ċek. Qegħdin naħdmu fuqha fil kommissjoni fuq dawn il-prodotti ma' Sinjura Ċerkowska u anka naħdmu mal-Viċi President Andros Ansip illi għed għandu din responsabilta li jħossib din l-agenda digitali. Għalek eh, tikonna dawn id-dibattiti fuq id-drittijiet u l-għazliet li kollom il-konsumaturi fuq l-internet. La darba Ikollna din il-liġi ta' xiri, la darba din titneħħa din il-liġi ta' xiri, irridu nsibu soluzzjoni. U indaħlu ċertu ċertezza legali kif ukoll aktar kredibilità. Bekk il-konsumatur ikun aktar fiduċjuż meta jixxi xi prodotti mill-internet. Fl-istess ħin, aħna nixtiequ naqsu l-piżijiet minn fuq in-negozji Għalhekk irdu nsibu bilanċ tajjeb bejn dawn iż-żewġ partijiet. Sinjura Pejnkowska taħt xi proposti wkoll tkellmet fuq l-użu tal-liġi fejn il-negozjanti kun parti minna, imma irridu nkunu ċerti illi jkollna ċertu prinċipji, ċertu regoli li ma jistgħux xinkisru. il konsumtur ikun fiduċjuż biżejjed, ikun konfidenti biżejjed fihom illi dawn ħanimxu magħhom. Il-konsumaturi mhumiex avukati u forsi anka ma jkunux jafu u jimlaqas jaqraw il-kondizjonijiet tal-kontratti ta' xiri, ħafna xie konsulturi qas biss jaqraw xejn minn dan sempliciment jiddu jkun jafu li meta jiexċu xi ħaġa mill-internet jkun jafu x'qed jiġri ma jkunx hemm xi sorpriża kera. U jiddu jkunu ċerti wkoll li l-regoli huma kollha l-istess mm, setat membru kollha. Għaliex irid ikun hemm differenza bejn xi ħadd qed ixxi f'Danimarka fil-Repubblika Ċeka jew Slovakkja. Irid ikollna regoli uniformi, standard, standard um, standards illi, illi kunem l-istess livell ta' protezzjoni tal-konsumaturi. Din jett ta' ħafna drabi jena. Maħniex għedin niprofaw naqsu l-fiduċa tal-konsumaturi jew naqsu drittijiet tal-konsumaturi fuq l-internet. Lanqas nixtieq li jkun hemm differenza kbira bejn id ġittijiet tal-konsumatur offline u online. Irrid ikollna standards għoljin kemm fuq l-internet u anka fil-bqija ta' xiri. Pers li jenna fuq din il-leġizazzjoni ta' xiri online, Kuna t-niskenmu fuq kontrat model li rispetta regoli kolla li semmejt aktar kmini. U konna ħar qed ħarsu wkoll lejn it-tip ta' kontratti li jigvernaw il-transazzjonijiet online fl-Ewropa Ndunajna ngħidna li 60% ta' transazzjonijiet fuq l-internet mill-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea huma gvernati mill-liġi ta' Kalifornja. Jiġifieri, aħna fl-Ewropa qegħdin nixtru online għabbażi ta' leġislazzjoni mill-Istati Uniti illum il-ġurnata din hija realtà. U dan huwa l-kuntratt online għal konsumatur u f'ħafna każijiet dan, dan il kuntrat ġej mill-Istati Uniti. Persuni Ewropej qegħdin jidraw għadin. Allura importanti nħarsu lejn x'inhuma dawn ir-regoli u meta ndaħlu regoli Ewropej jkunu ċerti illi jilħu l-aspettativi tal-konsumaturi Ewropej koll. Il-ġimgħa d-dieħla ħajkolna dibattitu fil-kulleġġ fejn niddibattitu l idejat tagħna u ħanitkellmu fuq il-ħarsin tal-konsumatur fit-tranzazzjonijiet li jsiru online. U bad fi żmien ta' sitt xhur ħajkollna proposta ġdida għal leġiżlazzjoni kif ukoll evalwazzjoni ta' l-impatt. Ħanimxu mal-kalendarju mal li tkellimna fuq aktar kmieni. Issa, Sinjura Sahalonova li saqsit dwar l-eżerċizzju ta' stock taking fil-qasam ta' rimedju kollettiv. Mela, 23 stat membru fil-leġizzazzjoni tagħhom introduċew maġġoranza ta' stati membri minn is-sena qed naqra kollha il-lista. Mela, edin naħdmu għal-data ta' lulju tal-2017 biex ikonna l-evalwazzjoni ta' dawn is-sistemi legali kollha kemm huma. Jekk ir-rakkomandazzjoni tagħna tidher li mhijiex biżejjed u li l-istati membri ma weġbux eh, b'mod adekwat mela allura aħna ħana ħorġu leġiżazzjoni. Minista netkellem issa jekk se tkun direttiva jew regolament, din hija xi ħaġa li niddeċidu aktar tard. Issa l-punt li jmiss it-TTIP kellna diskussjoni kbira ma' Sinjura Malmstrom fil-kolleġġ fi frar Jena ħarsin t-titib mhux biss bħala il-ħarsin ta' dejta manka l-ħarsin tal-konsumatur. Issa dwar il-tilwim tal-investaturi naħseb kien hemm erba' punti li binna fuqhom kien hemm id-dritt li tirregola. Ħanaqraħilkom bl-Ingliż. Dritt tirregola l-istabbiliment tal-tribunali arbitrari li konna sistem ġudizzjarji u la ISDS u anka l-aħħar waħda ir-reviżjoni tal-deċiżjonijiet tal-ISDS b'mekkaniżmu. Jiġifieri għandna erba regoli. U l-fatt jibqa' illi nitkellmu fuq rati Ewropej li għal-komplu jiddeċidu fuq dawn l-oqsma u ma tiġix sukkont taħt l-arbitraċ. Ma nafx hemm xi ħaġa oħra illi insejt insemmi il-liċenzji ta' TTIP iva l-ekonomija eh, maqsuma. Mela, għandna sfida kbira qudiemna. Rridu nkunu nafu jekk hemmx bżonn li nirregolaw minnaħa waħda hemm bżonn ta' aktar ħarsien tal-konsumatur. Imma fl-aħħar mill-aħħar min hu l-konsumatur li għandu bżonn il-protezzjoni. Għalx il-konsumaturi ħafna drabi kun jafu x'qed jagħmlu, kun jafu li m'hemmx eh, protezzjoni regolata, naħseb il-konsumaturi rridu jikunu aktar informati illi jekk ħatużaw jekk ħajżaw it-servizz tat-taxi Uber jew jew jekk per eżempju ħaj jagħmlu house swap ħajbidlu d-djar għal vakanza jafu li hemm ċertu riski marbuta ma dawn l-idejat. Dawn huma din hemm ġiba ġdida tal-konsumatur u Dan kollu grazzi għal rivoluzzjoni digitali. Il-mod ta' kif għedin ġibruħom l-konsumaturi hija xaħġa li aħna irridu nevalwaw biex naraw anka x'ista jiġri fil-ġejjieni jekk ma jimpurtax nixtieq anka nsemmi punt ieħor hawnhekk. Darba meta nis bdew jizaw il-netwerk soċjali bil-kbir il-soċjologi kienu imħazbin ħafna għalix għalu illi il-maġġoranza kienet edha tizvoga ek. Jġifri dik li darba kienet maġġoranza sikta, issa saret maġġoranza li semma leħenna u fl-ekonomija qed jiġri, n-nis edin jihdu l-ekonomija fidejhom. Edin jużaw il-konnessjonijiet digitali biex eh, jipartu djar għal btala, etc. Urridu naraw xinuma xejriet, naraw in-nis xinuma jagħmlu kif qed iġibu ruhom u jekk niddeċiedu li nirregolaw, irridu nkunu ċerti li ir-regolament Tana mhux se joħno l-ispontanjetà taċ ċittadini. L-unika ħaġa li għanna namlu huwa illi nħedġu n-nies ikunu responsabli bħala individwi u bebda mod manna nostakolaw l-ekonomija digitali. Din hija l-ekonomija digitali, ovvjament hemm regoli li jridu jkunu segwiti, kull min jagħmel negozju online irid jirrispettom dawn ir-regoli Imma qabel ma nibdew nirregolaw, ejjew naraw eżattament xirridu nirregolaw. Ħanifmu s-sitwazzjoni fej sejrin u xemżon li sir. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa dil sa tal-kellima then Ildigo Galpel, then um, Christoph Chaldemosa, uh, then Lucy Anderson, then Virginie Rosary. Is there anybody? Okay. Monsieur Arimo. Anybody else? No. Xatiħor? Le, tajab Anna Maria, fil osor Iva, ħafna minn dak li għat kopra ħafna minn dak li xtaqt nisma jiena U grazzi ta' kem qed taħdem favur l-interessi tal-konsumaturi issa taħt il-suq uniku digitali l-kol qed nistennew bil ħer għal komunikazzjoni bħalma taf il-kummerċ elettroniku huwa ferm akbar fil- Feħdan il-pajjiż individwali milli uh, transkonfinali għalhekk Met inti tajt eh, li trit li kunem ħarsin aħjar konsumaturi online, xit tajt se terġa tibda tfettaq fil-regolament, se jkunem regoli differenti għall-imġiba tal-konsumaturi online, eh, se il-konsumaturi se kollom kontratti differenti, ġifiri naħseb irridu noqdu attenti biex nizguraw li dak li aħna namlu jkun tassew ta' ġi tal-konsumaturi inti għat li trit li kunem trasposizjoni u forzar sħiħ tal-direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumaturi sfortunatament memx armonizzazzjoni sħiħa f'dak il-qasam. It-tieni punt jiena kontenta illi inti trid tal darboħra terġa tibda taħdem fuq direttiva dwar il-reklamar għarriq għandu f'dak l-istrument hemm ukoll parti dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi jiena nixtieq inkun naf jekk inti intix beħsibek tindirizza l-problema ta' reklamar aggressiv indirizzat lejn it-tfal. It-tielet mistoqsija fuq il-roaming palma taf il-Konsil ħa pożizzjoni differenti minn dik tal-Parlament fuq il-kwistjoni dwar meta għandhom jiġu aboliti l spejjes marbutin mar roaming jekk għandhom xikunu aboliti jew inkella jkun hemm limitu massimu fuqhom inkella ma jkunx hemm flus biex wieħed E, e, ġeddet u jagħmel manutenzjoni tal-infrastruttura, hemm minnhom ħasseb illi il-prezzijiet jollew l konsumaturi X'inhu il-kalendarju li għandkom f'moħħkom? U inti semmejt ukoll il-protezzjoni tad data u regolament dwar dan is-suġġett. Għal darboħra problema mal-Kunsill fuq il-kalendarju fiex qegħdin fin-negozjati. Meta se nagħlqu? inti għat li inti impenjata li tikseb bilanċ akbar u aħjar bejn il-privatezza u aċċess aħjar għal kumpaniji żgħar u li tqis aktar illi din eh, da kollu li namlu irrit ikun jibqa validu fil-ġejjeni u ma jxekkilx l-innovazzjoni. Ma xejn inti dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri li jaw kol parti mill portafol tijak li kunem eh, regoli separati għan nisa biex jitħlu fil-dinja tal-negozju, tal eccetera. Inti biħsibek ta' ħaġa partikolari biex in-nisa ikollhom aċċess aħjar għal dinja tan negozju u għal suq fuq ta' xogħol Iva, fuq il-kwestjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri il-nisa eh, li prezenti f'din il-laqa illum huma ferm aktar numerużi mill-irġiel. U dana għaliex aħna nipparteċipaw iktar għalla volja mbagħad l-irġiel, il-ftit irġiel li jiġu huma tassew parteċipanti attivi ħafna. Ah, eh, grazzi ħafna, ikolli eh, najt kelma tajba favur iż-żewġ naħat. Jiena nixtieq nagħti merħba lis-Sinjura Kummissarju kontenta illi ġiet hawnhekk titkellem magħna li x'dawn huma suġġetti importanti ħafna. Jiena irrid norbot ma' mistoqsija illi għamlet is-Sinjura Tun il-suq uniku U l-kummerċ aħna nafu illi l hija ikbar dejjem qed ikun hemm aktar fornituri hemm ħafna vantaġġi imma żvantaġġi wkoll bħal pereżempju inċertezza legali, problemi legali, kwestjonijiet u problemi bil-protezzjoni tal-konsumaturi, eċċetera. Għalhekk jiena għandi din mistoqsija lik, Sinjura Kummissarju. Tista' tgħidilna fuq liema aspetti trid tifoka fil-politiki li ħarsu l-interessi tal-konsumatur biex il-konsumatur jkunu mħarsa fis-suq uniku diġitali, inti għat xaħġa dwar dan fil-modi. Unbat, inti beħsibek tikkopera mal-Sur Oettinger fuq din il leġizlazzjoni l-ġdida sabiex tkun leġizlazzjoni illi tkun favur il-konsumaturi Inti edha tiħu dan l-approċ jew ti preferi illi tibda proċedura indipendenti fuq il-politiki favur l-interessi tal-konsumaturi. U wara Anna Marija jena kont beħsibni iktar mis mistoqsijiet Nishtiq il-ktajd li xtaħseb dwar dan artikli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur għandhom jixxandru jitqasmu madwar issu uniku sabiex il-konsumaturi jkunu informati aħjar. Beħsibek x inizjattiva sabiex il-konsumaturi kollom aktar informazzjoni biex ikonna iktar ċertezza legali u entità illi tirregola kollox. Nitkellem bid-danis, il-Sinjura Xaldemose. Mose. Grazzi. Inti dejjem rrit illi iżom dialogu mhux biss fil ma dan il-komitat manki barra. E, ma ċejn illum dwar il-sikurezza tal-prodotti u nista' nifmek nifme għalix inti pjuttost kummissarju ġdida, inti tkellim dwar l-agenda digitali u rritniħu din l-opportunità biex nistaqsik jekk waħda mis-soluzzjonijiet dwar l-sfida tal-sikurezza tal-prodotti, ġifir kwestjoni tal in, eh, tista xiko ninsibu għalija soluzzjoni digitali. Ija xaħġa li tista forsi tirriflettu fuqa forsi kunem xi tip ta' marka digitali biex anki innaqsu l-ispejjeż għal-kumpaniji forsi dak li kun ikun jista jiskanja tikketta li tkun fuq pakket biex jara jekk u veru illi dan il-prodott joffri bizzejiet elementi ta' sikurezza. Umbat fuq it-TTIP, għana nitkellmu fuq it-TTIP imma fil-realta il-ftajim kommerċali fuq il-pajis ta' oriġini kollu ma' rilevanti għalih, umbat hemm il-ftajim seta' Eh, li wkoll għandu element ta' pajjiż ta' oriġini dan ukoll għandu rwol fit-TTIP intom analizzajtu se jkunu il-konsegwenzi ta' dawn l-affarijiet fil-kuntest tal-protezzjoni u sikurezza tal-prodotti. Signora Anderson. Jina xtaqt insaqsek, insaqsek ftit iktar dwar eh, oqsma fir-rigward tal-aċċess għal ġustizzja naf li qed nagħmlu progress fil-qasam ta' rimedju kollettiv, imma edin f'pożizzjoni fejn kwistjonijiet ta' aċċess għal ġustizzja huma garantiti mill-artiklu 47 tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem u fostom id-drittijiet tal-konsumaturi li qed nifokaw fuqhom hawnhekk. Inti f'jannar tajtna tweġiba parlamentari grazzi għal dik u inti għattina li se tagħmel studju biex propju naraw aspetti proċedurali biex naraw jekk id-drittijiet tal-persuni u x-edin jiġu rispettati skont id-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea. Għandek iktar informazzjoni dwar il-kalendarju ta' dan kollu u jiena u l-kollegi tiegħi dejjem jinniġu kuntattjati mill-konstituenti tagħna li laqqasum għandhom minn ħila eh, jinforzaw id-drittijiet tal-konsumatur l-iktar bażiċi minkejja l-inizjattivi tal-ġustizzja elettronika, eċetera. Taħseb li reviżjoni mill-iħsal wieġ flimkien mal-istudji eh, legali, flimkien mal-implementazzjoni ta' drittijiet hija meħtieġa biex nifmuha maħjar. Naħseb li ħaġa tajba li inti qed tkompli taħdem bil-scoreboard eh, għal ġustizzja imma hija ħasra li ħafna stati membri fosthom ir-Renju Unit ma jwiġbux għal kwestjonarju biex jagħtu informazzjoni għal dan il-scoreboard għal ġustizzja. Forsi għandek xi kentejn xi tajt dwar dan. Umbagħad fl-aħħar net Inti ma nafxek tafx bar il-kampanja Keep Me Posted, zomni informat. Di mish kampanja kontra dak kollu li huwa digitali, ma qed ngħidu li ċittadini eh, vulnerabli madwar l-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt illi jirċivu informazzjoni importanti fuq il-karta u anki b'mod digitali. Inti biħsibek tappoġġa din l-idea Virginie. Grazzi Signora President u grazzi Signora Kommissarju tal ġejt fosna illum. Jiena għandi tlet punti x'naqsam miegħek illum l-ewwel net il-Liġi Ewropea dwar il-beħ. Hemm ħafna mistoqsijiet dwar il- proposta li se tagħmel il-Kummissjoni u jiena rrid inkun naf li forsi tista' twieġeb għal xi mistoqsijiet pereżempju il-perimetri tal-proposta jekk hux se tkun biss fir-rigward ta' transazzjonijiet fuq l-internet jew id-drittijiet ta' konsumaturi kollha isiru fejn isiru transazzjonijiet. Huwa veru illi forsi wieħed jista' jaħseb illi mhux sew illi kollu protezzjoni eh, differenzjata ta' drittijiet tal-konsumaturi u mbagħad xi xtip ta' proposta se tkun Eh, se jkun reġim id-29 reġim jew se jkun hemm armonizzazzjoni massima jew minima b'reġimi nazzjonali eh, individwali li morru lil lin mill-protezzjoni tal-konsumaturi li hemm illum. Aħna mm, meta jsir tranzazzjoni fuq l-internet ma kunux nafu fejn. Allura li ma huwa x'inhuma l-prinċipi li se tkun ibbażata fuqhom din il- transazzjoni fuq il-prodotti kulturali eh, bħalissa l-Parlament qed eh, jaħdem ħafna fuq dan is-suġġett ukoll fuq dan prodotti kulturali. Niġbet l-attenzjoni tiegħek eh, fuq il-drittijiet tal-awtur u aċċess trasconfinali li huwa mhux biss rilevanti fil-kuntest tal-drittijiet tal-awtur imma politika tal-liċenzja għaliex kif għalet il-kollega tar-Renju Unit illum għat m'hemmx prodott kulturali eh, verament li għandu drittijiet tal-awtur u dan l-aċċess trasconfinali għalih forsi eh, eh, il-liċenzji pan-Ewropej diġà huma realtà u mbagħad ikun hemm ix-xandara nazzjonali illi m'għandhomx interess illi ikollhom dawn il-liċenzi pan-Ewropej. Il-Kummissjoni eh, trid tħeġġeġ il-mobilità biex meta wieħed ikun xtara għal kontenut digitali f'pajjiż jista' jkollu aċċess għal dak l-istess kontenut eh, minn pajjiż ieħor, kwestjoni ta' territorjalità. Mbagħad l-aħħar mistoqsija meta inti tara eh, l-intermedjarji eh, fuq l-internet u kemm u il-prodotti kulturali huma huma dawk li jaqlaw l-iktar minnu dan il-kontenut Inti forsi tista uh, taħseb li forsi nerġaw naħdmu fuq id-direttiva fuq il-kummerċ elettroniku biex naraw kif se nerġaw intejbu il-remunerazzjoni tal-artisti. Grazzi. Pascal. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju, Signora Kommissarju u Sinjura President. Meta inti weġib tal-ewwel round ta' mistoqsijiet li sarulek, inti qatt illi se tipprova tkun ċara u ma toqgħodx uh, tinħeba wara sebajk biex ngħidlek. Għalhekk jiena mistoqsija waħda baqali x'namillek hija mistoqsija li għamilta drabi oħrajn u qatt ma tawni tweġiba ċara u tonda. Issa, jekk il-protezzjoni tal-konsumaturi importanti għalik, suppost li it iva għal din il-mistoqsija, jien nistaqsik. Sa, sa fejn għanna nigarantixxu il-protezzjoni tal-konsumaturi fit-TTIP? Sa fejn għanna morru biex inħarsu l-istandard zoljen li għanna fl-Europa biex inħarsu għom ukoll fin-negozjati għat-TTIP? Aħna nafu illi fis-sita għal dak li għandu xjaqsa mal eh, pajjiż ta' oriġini. Biss 145 minnhom huma protetti. Jiġifieri hemm eluf ta' indikazzjonijiet ta' oriġini u biss 145 u għamħarsin fis-sita kif tista' tispjega dan il-fatt li l-konsumaturi Ewropej li inti tajt li titħarrishom u kif inti beħsiebek tevita illi terġa' tiġri l-istess storja meta jintemmu in-negozjati fuq it-TTIP. Grazzi. Jiena u koll għandi zewċ mistoqsijiet għal komissarju tajt il-President. Inti smajt, Sinjura Komissarju, l-membri tal-komitat jajdu illi aħna edina hawnhekk biex niżguraw illi l-leħen tal-konsumatur jinstema u ma jiġix injurat fil-Parlament u anki biex aħna għawnek u ukoll biex niskuraw il-suq intern jaħdem kif suppost sabiex il-konsumaturi jistgħu uh, eh, kollhom kummerċ fit-28 stat membru. Għalhekk għalina huwa importanti ħafna illi l-leħen tal-konsumaturi ma jintnesiex irridu niżguraw illi il-konsumaturi jibqaw imħarsa eh, fuq l-istess livell fis-suq uniku kif huma fis-suq nazzjonali tagħhom u fis-suq diġitali bħalma huma imħarsa fis-suq tagħhom. Mela, l-ewwel net, inti tista' tgħinna biex niżguraw li jkun hemm trattament ugwali għal konsumaturi fil-kummerċ fil tradizjonali u dak digitali u meta aħna niffirmaw il-ftejmiet kummerċjali li il-protezzjoni tal-konsumaturi ma titnaqqarx. It-tieni net aħna rridu niżguraw li l-Kommissjoni u l-organizzazzjonijiet illi huma involuti u koll ippoġġu il-konsumaturi l-ewwel Għal daqsan jekk joġbok f'kull riorganizzazzjoni interna fiħdan il-Kommissjoni xorta il-leħen tal-konsumaturi jibqa' jinstema. Aħna lesti l-intukom daqqatit, issa inti tista tiżgura illi il-leħen ta' dan il-Komitat jinstema u koll sabiex anki jekk dawn il-kwistjonijiet jgħaddu f'għand kumitati oħrajn, xorta waħda il-konsumatur ma jkunx minsi. Issa, fuq kwistjonijiet speċifiċi dwar id-drittijiet ta' konsumaturi f'dinja digitali, iva nifhem li hemm ċerti prodotti digitali fejn konsumaturi m'għandhomx drittijiet u din hija xi ħaġa li rridu nsibu tarfa. Il-problema bil-proposti għal-liġi komuni Ewropea dwar il-beħ uh, kienet propju di illi jekk aħna nerġaw niftħu il-direttiva dwar drittijiet ta' konsumatur jista' jkollha benefiċċji imma tant domna biex fdemna l-ewwel darba illi propju issa ma naħsibx li nistgħu nistennew aktar. Għalhekk inti qiegħda tipproponi illi l-ewwel ikonna kontrat kampjun biex forsi inħaffu ftit fil-waqt li nkomplu naraw jekk għandix bżonn xi soluzzjoni leġislattiva u koll imma jiena naħseb illi il-kontrat kampjun għandu l-beneficju illi eh, nistaw nħafu iktar bih. Fuq il-kwissjoni ta' tite inti semmejt l-ISDS fil-punti eh, ta' qabel, jekk joġbok, it-trasparenza għal konsumaturi u għal pubbliku għanda tkun element propju ewleni f'kull arbitraċ għall-investituri eh, għaddeja xnija bħalissa li l-arbitraċ dejjem issir bil-maluq. Da mandux ikun, għandu jkun hemm trasparenza u importanti li iċ-ċittadini u l-konsumaturi jkunu jafuħdan. dan. Issa forsi mistoqsija li m'għandix nagħmilha, ma' Dan il-Kumitat ħerqan li jkun hemm regolamentazzjoni aħjar, ma mhux biss l-implementazzjoni tkun aħjar ukoll. U aħna rridu nużaw parti mill-Kumitat tara biex jiffoka fuq l-implementazzjoni. Lesta li tiġi lura hawnhekk u ġib miegħek uh, esperti tal-Kummissjoni, membri tas-Segretarjat biex naraw kif qed implementaw il-mekkaniżmu pereżempju għal soluzzjoni ta' tilwin online biex qabel ma jkun finalizzat ikolkom koll opinjoni ta' dan il-Komitat un mbagħad l-ilmenti tal-konsumaturi, pretenzjonijiet etc. U forsi mux inti, jekk ma tistax tiġi, imma l-esperti mill-Kommissjoni sabiex jista' ikonna dialogu fuq implementazzjoni aħjar fuq kwistjonijiet li jorbtu mal-tilwim uh, li jirrigwarda konsumatur. Għandek xi 10 minuti, Sinjura. 10 minuti biex twieġeb, Sinjura Kommissarju. Iva, grazzi ħafna, grazzi għal dawk il-mistoqsijiet. Mela, ħalli nibda minn l-aħħar mistoqsija u uh, eh, inweġeb għal mistoqsija tas Sinjura Ford, il-President ta' dan il-Komitat. Il-politika tal-konsumatur kif nifmuwa aħna rigwarda il-fiduċa u stennijiet leġittimi. Ġifir dak kollu li aħna namlu irridu inkunu ċerti illi nisħu fuq ir-riżultati. Ma nix noqogħdu ngħaddu il-liġijiet b'kapriċċ għaliex jeżistu ħafna liġijiet ta' dak it-tip. Għalek, wih dejjem nistaw nirrapportaw fuq il-livell ta' implementazzjoni tal-liġijiet Ewropej. Imma mbagħad hemm ħaġa oħra illi wieħed jaħseb jew jikkontempla li għaddi liġi ġodda qabel ma nagħmlu dan irridu nkunu ċerti kif qed iġibu ruhom il-konsumaturi u x'soluzzjonijiet sabu l-oħrajn. L-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ WTO għandha linji gwida u regoli li huma ibbażati fuq l-imġiba tas-swieq. Għalhekk jien ħerqana illi ikkonna xi tip ta' leġislazzjoni li tkun ibbażata fuq prassi tajba u li ma xekkil xi tkabbir b'mod partikolari fis-settur diġitali. Umbat dwar il-mainstreaming dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi u li din għanda tkun inkluża fl-oqsma kollha tal-politika dak li għamilna fl-uffiċju tiegħi u fid-direttora ġenerali huwa illi aħna tarna uffiċjali sabiex ikunu responsabli propju għal dak li aħna nsejħulu mainstreaming u dawn issaqfu wiċċhom u jgħidu le le ebda liġi mi sejr nexxila tiżgiċċa mill dawk l-affarijiet illi huma fl-interess tal-konsumaturi. Per eżempju, l-Unjoni eh, għall-enerġija li qed jaħdem fuq Assur Seftovic, aħna wkoll hemmhekk eh, biżna għall-interessi tal-konsumaturi. Il-direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumaturi. Palma tafu, beħsibna nirrivedu il-mod kif edha taħdem din il-liġi u dana beħsibna namluħ xi mument is-sena d-dieħla. L-armonizzazzjoni tal-prinċipji għal beħ fuq l-internet u koll għandhom nejn nimxu fuqhom bl-istess mod hemm xi regoli bażiċi hemm xi prinċipji bażiċi fuq informazzjoni pre-kontrattwali tinata qabel ma persuna titħol fil-kontrat u anki fuq il-validità tal-kontrat imma fejn għatem nuqqas u għapropju fil-qasam tar-rimedji x'jiġri wara f'każ illi uh, eh, ikunem xi problema bil-kontrat. Umbat aħna noħorġu bi proposta ġdida taħt Eh, il-kappa ta' su uniku digitali jew inkella issir bħala parti mill-reviżjoni li se ssir fl-2016 ta' leġiżlazzjoni eżistenti. Irridu nimlew il-vojt. Lili avżawni, sinjuri lest illi nismakom il-kollegi tiegħi avżawni u s senjura Korazza Bilt eh, avżatni kemm jirrikjedu ħin dawn l-affarijiet, ġifiri se jkun hemm bżonn ta' irrid jgħadda ħafna żmien qabel ma jkollna arranġament finali u dejjem hemm ir-riskju li jekk aħna nerġgħu niftu din il leġislazzjoni irridu indumu ħafna biex nirfinawa u nerġgħu naqblu fuqa. Issa jekk aħna niddeċiedu illi nemendaw il-leġislazzjoni eżistenti, mela l-ura possibilità waħda hija soluzzjoni volontarja, bbażata e fuq dak li aħna nsejħulu kuntratt kampjun li jkun jinkludi il-prinċipji essenzjali tal-protezzjoni għal konsumaturi u din hija xi ħaġa li aħna nistgħu noffruha il kummerċjanti li jaħdmu online jistgħu jużaw dan il-kuntratt kampjun, dan il-modell ta' kuntratt u jgħidu lil konsumaturi illi F'dan il-dan il-kontrat joffri livell ta' ċertezza legali. Nistaw najdu li huwa bħala siġil bħala timbru ta' ċertifikazzjoni għal dak il-kommerċant ek il-konsumaturi kun jaf li hemm ċerti regoli illi se jkunu rispettati żgur. Ġifir dik hija soluzzjoni mhux leġislattiva li se tirrikjedi ħafna komunikazzjoni, ħafna oti ta' informazzjoni, imma jiena naħseb li din hija xi ħaġa illi rridu nagħmluha jekk il-liġi ddum biex tiġi approvata. Dan huwa l-pjan tagħna Aħna hekk beħsibna nelbu id-diffikultajiet illi għanna il fat li hemm bżonn li jsir xi ħaġa ma nittama li l-kummerċjanti se jifmu u jarfu illi dan huwa vantaġġ għalihom għaliex jistgħu jirbu jirkbu jirbħu il-fiduċja tal-konsumaturi mhux biss pajjiż wieħed imma fit-28 pajjiż. Noġġa naf li sinjura ċer mandiġ ħafna żmien. raw iġib xil-mistoqsijiet kollha fuq l agenda din hija ċara konsumaturi vulnerabli, speċjalment it-tfal, iva assolutament aħna din inħarsu lejn it-tip ta' protezzjoni li kategoriji differenti ta' konsumaturi vulnerabli għandhom bżonn. U dak l-istudju jkun l-essa april, Umbat naġixxu minn dak iż-żmien. Nissapun li dak li ħan huwa komunikazzjoni, informazzjoni u kampanji ta' rfien Imma jista' jkun hemm leġiżlazzjoni kontra eh, tip ta' relazzjonijiet pubbliċi li, jfixklu n-nies. Eh, roaming charges, di tkun ukoll id idħagġi dejali protezzjoni tad-dejta. Jina sepp la fajt mixin sejjim fir dan il-Kunsill eh, minn wara dak li rajna fl-ħar laqa, mux għanna bisti għet nistennew regoli ġodda dwar protezzjoni ta' dejta, ma dan huwa l-pakket kollu kemmu, kwistjoni li nirbħu l-fiduċja tal-nies fil-kommerċ elettroniku, fil-e-commerce, anka fi dan it-titi pet nistennew għal dan fis sigurtà li fil-fatteda fil-mandat tiegħi fil-portafoll dwar l-kwistjoni tan-nisa, mistoqsija fuq in-nisa. Jiena kuntentissima li n-nisa ħatfu l-opportunità illi toffri il-kummerċ elettroniku. Ir-Repubblika Ċeka hija l-pajjiż li l-iktar familjari miegħu u nista' ngħidilkom illi eh, fil-qalba eh, tal-kriżi 80% ta' negozji żgħar illi bdew huma nisa. 80% ta' negozji ġodda u ma nisa. Kull krizi hija opportunità u jaf hija fuq responsabil fuq spallejn l-individwu li jaħtaf l-opportunitajiet. It-titib. L-ola standards possibli ma nistax nagħtikom tweġiba eżatta imma niġi l-mistoqsija skuż, politikan politikanta u koll u jina għan nevita din, mux għax marriċ nwiġibba l-mistoqsija, jemma, irrit irrit eh, irrit sew minħabba l-fatti u l-figuri. Kwistjoni ta' trasparenza ta' nogatjoti, il-Sinjura Malstrom emnuni hija konxja ħafna it-titib xi ħaġa tista' tinħebba, tista' tiġi negozjata bil-moħbi ma tgħinx il-proċess, kulħadd jaf dwar il-protest ta' TTIP li l iskuntentizza li jemma dwar it ttip u l-unika soluzzjoni hija komunikazzjoni u ftuħ u, apertura jina minix fil-grupp fil tal-qalba tat-TTIP imma nkun hemmhekk meta nitkellmu dwar eh, kwistjonijiet ta' konsumatur, mbagħad territorjalità ta' drittijiet tal-awtur, is-sinjura Hozier fil-mistoqsija tagħha, iva di taqa' taħt is-suq uniku diġitali id-drittijiet tal-awtur, protezzjoni tal-konsumatur u l-wasla ta' pakketti u packages dawn ma' kistjonijiet ta' ta' kummerċ bl-internet u jidisfeċi li ma' nistax nwieġa pal dil-mistoqsija tijek għax di miex edha jew ma' nafx il-risposta tagħha għax niddeja u niddeja meta nispiċċa ngħid ma nafx għal xi ħaġa imma inħares verament il-qudiem biex naħdem magħkom. Grazzi wkoll lilkom il-koll. il koll għall-ispirazzjoni li tajtuni għall-kuraġġ li tajtuni biex tixpronawni għall xogħol futur tiegħi. Grazzi. The next item is... Mela, l-punt li jmissu għaskambju ta' idejat fu l-opinjoni ta' Pascal Dura dwar il-Fond Ewropew għall-investimenti Strategiċi. Pascal, jekk narak ikun aħjar, jimporta tibda? Tiħu l-kelma? Grazzi ħafna, Viki, tal-li tajt mikrofonu u anki tal-li uh, tajt l-opportunità li nitkellem issa jiena irrit eh, nisma l-iktar, mux nitkellem, imma aħna diġa kemna skambji, skambji ma' shadow rapporteurs fuq dan il-fond għata investiment strategiku, naħseb illi nista najt illi kollox ma' kollox il-pozizjonijiet huma komuni u għalek naħseb illi għanna naslu għal ftejin, għanna l-dikija xewqa tijaj, nisibu pozizjoni konsensuali kemm jista' jkun. F'kantejn il-filosofija tagħna li hija waħda li naqblu magħha l-koll hija li hemm bżonn ta' investiment fl-Ewropa imma li dawn l-investimenti uh, eh, ma għandhomx isiru kif ġiġi irridu iħarsu kemm jista' jkun il-fond ta' Orizzont 2020 u l-fond strategiku li tkun eh, jaqbel ma' l-anijiet tal-Unjoni. Fil-kontest tal-artiklu 1.1 jiena rrit inseb Narrit nsemmi l-kumpaniji żgħar li lin mill-SMEs propju biex nwessa ftit l-ambitu aħna u ukoll li jkun hemm valur miżjud soċjal ekonomiku fit-tul u il-parti tal-SMEs eh, tkun tirreferi għal kumpaniji li huma ta' inqas minn 1500 impjegat Jiena marriċ li jkun hemm ambigwità minn banda din miex għaliex aħna qed ngħidu illi jridu jkunu 1500 eh, eh, ħaddim li l-oħrajn ma jistgħux japplikaw, iva jistgħu. Imma l-artiklu uh, 5.1 jirreferi għal kumpaniji zaru Medi u 1500 impiegat u dak li jem fil-linji gwida tal-Unjoni Ewropea għal lajnuna mill-istat biex nipromovu l-investiment eh, fil-kapital ta' investiment eh, għall-SMEs. Kien hemm xaħat mill ppl e li għamel mistoqsija u għal 2500 u mux iktar jew inqas. Eh, da propju biex nibqaw nimxu fuq il-linji gwida tal-Unjoni. Eh, fu eh, l-artiklu 5.2 il-kompletar ta' su eh, wahdini ebda diffikulta il-servizzi pubbliċi il-fat li l-abbozz irrid ikun iwassal għall iktar svilupp fil-servizzi ehm, pubbliċi u trasport sostenibli il-proġetti mażula jrid isir Eh, evalwazzjoni ta' l-impatt soċjali, ekonomiku, ambientali u jinvolvi u koll territorju komunitajiet lokali, elementi importanti ferm u koll. L-autoritajiet iridu u koll jirrispettaw il-kriterji soċjali u ambientali kemm jista' jkun għal loti ta' kontratti pubbliċi. Mela jiena provajt nitkellem mal-ar kemm jista' jkun, u eh, biex namlu ftit tajjeb għal żmien illi uh, tlifna qabel. Mela l-iskadenzi għada appuntament iħor mal-shadows biex niddiskutu il-kompromessi u nivvotaw it-tlieta li ġejjini, Ġifiri dan, dan kollu huwa pjuttost uh, urġenti u nittama illi mal-arkem jista' jkun nistgħu nifanalizzaw il-kompromessi. Eva Panova. L-Nerfoli Grazzi President, nishtin ringrazzi il-rapporter u fissem il-shadow il-rapporter tana su Stefanic nishtiq eh, nuru natu ħajr għal proposta f'dak li tassigura wkoll aċċess miżjud għal kumpaniji. Issu Stefanic kontent bil- bil-effett fuq l-SMEs peress li għandhom ruol importanti ħafna fl-ekonomija Ewropea u waħda mill-ewwel huma l-kreaturi ewlenin għall-impjiegi għalhekk għandhom ikunu benefiċjarji l-iktar importanti ta' din il-proposta. Jipproponi wkoll addizzjoni tal-artiklu 5.2 kif semmejt biex indaħlu l-iżvilupp ta' suq intern, speċjalment il-suq uniku digitali u l-istruttura u allura napprezzaw l-użu ta' suq intern li huwa l-qafas b'kondizzjoni biex aħna naslu għas-suċċess ta' dan il-, il, il għal dan id-dokument. Referenza wkoll għas-suq uniku diġitali u l-infrastruttura digitali hija importanti ħafna għax tati konnessjoni mas su uniku diġitali nistgħu noħolqu tkabbir addizzjoni sinifikanti u impiegi ta' kwalità speċjalment għal ġenerazzjoni ġdida u zazuwa l iżvilupp ta' infrastruttura digitali importanti allura għax hija prekondizzjoni teknika meta niġu għal soċjetà e, bazata fuq l-informazzjoni u l-arfien u importanti nisħu wkoll fuq ċerti areas ta' uniku li għandhom l-ikbar potenzjal għal tkabbir impjiegi ikun ukoll tajjeb illi namlu lokal flessibiltajiet fċerti proġetti li jkunu eligibli wkoll finanzjament sakemm ikunu jaqblu mal-politiki tal-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tiegħi huwa importanti nassiguraw addizzjonalità ma' strumenti oħra imma nassiguraw ukoll li jkollna impatt pożittiv fl-investimenti mal-Unjoni Ewropea kollha ma nfixklux l-anijiet tal-Unjoni Ewropea. Mhux hekk biss imma jina naħseb li rridu nirkonoxxu l-fatt illi innuqqas ta' żvilupp f'ċerti stati membri ta' daw is-swieq jostakolaw l-an prinċipali tar-regolament. U għalhekk huwa ta' importanza kruċjali li għajnuna teknika fuq livellu li ħafna tkun eh, edha fuq on the ground B'mod ġenerali grupp tagħna kuntent l-emendi li għandhom lan li nixprunaw is-swieq interni, SMEs, kompetitività, hemm xi proposti tajbin ħafna illi ħarġu mill-gruppi l-oħra illi aħna ħan appoġġjaw. Imma ma nistawx nappoġġjaw emendi illi qed jieħdu il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni b'mod iżjed komplikat jew nippolitiġizzawhom l emenda 58 u 27 maħniġ pozizjoni li nappoġġaw ukoll l-artiklu 18 u 17 u l-pozizjoni li hemm fihom u m'hemmx indikazzjoni għal sorsi alternativi ta' fondi. Aħna għandna bżonn niftakru għaxan għanna bżon niftakru l-investituri għandhom bżon eh, flessibilta nkella ma naslu xallanijiet ta' dan il-pjan ta' investiment biex jimmobilizza fil-fat eh, l-affarijiet. Dawn huma xuħut mill-punti li x-shadow rapporter riet riet imis fuqhom u tom li li biex nadjom lilkom. Grazzi l-Onorevoli Koferrati. Grazzi President il-Presidenta qed nissostitwixxi l-Onorevoli Dalanti illi qed jivvjaġġa lej il-Panama per tafu li hemm xi problemi dwar il-konsumaturi. Intant imisli li nikkonferma <clears throat> il-ħsieb tas-soċjalisti kif taf ent għanna nsistajna ħafna fuq dan il-pjan straordinarju ta' investimenti għax il-futur il tal-Europa ikun futur pozitiv biss jekk l-ekonomija tal-istati tal membri individuali u kif ukoll l-Unjoni Ewropea kollha kemmi jiżviluppaw flimkien. Allura u indispensabli dan l-isforz indispensabli straordinarju fuq l-investiment u l-individualizzazzjoni tal-karattru u tal tal-postijiet li fihom isiru investimenti. Għal dan il-għan, hemm bżonn li l-fond jibda jaħdem mill-ewwel m'għandniex miex nitilfu, qegħdin f'sitwazzjoni ta' diffikultajiet kbar f'ċerti postijiet, qegħdin jiffaċċjaw peġġorament impressionanti fil-miljoni ta' persuni li jiexu emmek, għawnek għallura għanna bżon fl-imkien ma' rapidità ta' żmien anka struttura tal-font li tkun tkun ċara bizzejiet biex ma tibqax lura minn min amministrazzjoni zejda u allura tarda l-utilità tagħha. Ta sadattant rridu naħsbu battent rridu naraw b'attenzjoni li territorji dak li iktar huma esposti u mill-qutin mill-effetti tal-kriżi illi wieħed jista' jinduna bihom mill-ewwel ma huma u jiġu konsidrati bħala priorità gwaj jekk jekk kollox jider l-istess li l-Ewropa hija biċċart waħda ta' bl-istess kondizzjonijiet anke jekk ta' tiħarsa tara differenza. Mbagħad is-setturi li għandhom il-potenzjali tal-iktar kbira hemm ċerti attivitajiet speċjalment dawk li għandhom l-ola kontenut ta' innovazzjoni li kollom eh, mhux biss ikollhom effetti immedjati imma huma fi grat li jestendu il-rata ta' innovazzjoni b'mod li s-sistema ta' produttività Ewropea terġa' issir kompetittiva fis-suq tad-dinja suq dinji. Allura fil-qalba ta' diskussjoni li għamilna għamilt mar rapporter u napprezza eh, ix-xogħol li għamilt miegħu fil- fil-laqa tal ġranet li ġejjin neġaw lura biex nisqu fuq is-suġġett tal-livell il-livell meħtieġ tal-eluf ta' ta' impjegati ta' fabbrika li għandhom jiġu minn 1500. Il-priorità fis-sistema ta' produzzjoni għandha tkun waħda mill-affarijiet tajbin fis-sistema Ewropea l-SMEs. Dawn iż-żewġ livelli ta' numri huma livelli li jistgħu jagħmlu differenza fit-tessut ta' produttività, allura rridu nażlu is-soluzzjoni li hija l-iktar omogenea billi nħarsu it-territorji kollha Ewropea b'mod li ħadd ma jiġi volontarjament esklus jew ma jkunx hemm xi territorju li jiġi injorat. Għax ma nkunux għamilna xol tagħna tajjeb fuq il-prevalenza f'dawk il-postijiet jew f'dak il-pajjiż. Imbagħad hemm ċerti affarijiet li huma partikolarment għal-qalbna għal-grupp tal-SND l-individualizzazzjoni eżatta għal dawk li jistaw jiġeneraw u jagħtu effetti pozittivi fuq is-sistema u mbagħad hemm bżonn nippruvaw ikollna l-istess attenzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' relazzjoni bej il-pubbliku u l-privat. L-investiment tal-pubbliku huwa importanti ħafna jekk ikun kapaċi jiġbed lejh investiment mill-privat. E, fil-proposta tal-Komissjoni hemm ċerti esagerazzjonijiet fl-idea li l-investimenti mill-privat eh, li ma jistow jistow jibqaw lura ma tantx nistgħu naċċettaw din mhix kredibbli. Allura fis-settur pubbliku jrid ikun kapaċi li jiġbet lejh eh, investiment mis-settur privat biex jekk ikun effett liktar u eh, wiesa kemm jista' jkun. Nirringrazzja r-rapporter xogħol li wetta u għad-disponibilità li wetta un, u l lest li naħdmu malajr fi żminijiet li għandna, fi skadenzi li għandna biex ikollna eh, regolament mill-iktar aċċettabbli possibbli. Grazzi. Um, thank you. Grazzi ħafna jiena t-nixxedowja il-grupp tal-ICR. Jien nixtieq ringrazzja lir-rapporter tal-li assigura li r-rapport ikun iffokat billi għamel żgur li l-imko jkollu vuċi fuq dan ir-rapport. Dakin kwistjoni sensittiva fil-kompetenzi tal-komitat imko waqt li per eżempju ovvju ħafna li il-Komitat ta' Trasporti għandu kompetenza meta il-kliem u meta il-kelma trasport tiġi msemmija u l-Kumitat tal-Kultura l-istess ħaġa u l-Kumitat tal-Industrija u s-suq intern u kompetenzi xikultant ikunu ikunu iktar ġenerali. U l-kompetenzi kien li nataw b'mod speċifiku f'taħt artiklu 5-2 un bat jidħol eh, dwar l-artiklu wieħed kif l-ambizzjonijiet tal-font innifsu eh, huma imnisli fl-artiklu wieħed. Meta nibdew nitkellmu fuq artikli oħra, meta m'għandniex kompetenzi jiena taqxejn ħassab illi anka ħafna mill-emendi li eh, ippreżentaw il-membri b'intenzjoni tajba, jiena żgura li b'intenzjoni tajba jistaw ifixklu jostakollaw il-vuċi aħħarija tagħna, il-vuċi ġenerali tagħna. Partikolarment nixtieq nirringrazzja il rapporter tal-li dikjara b'mod fl-ewwel emenda tiegħu il-FCC innifsu irrit eh, jaqbel mar-regoli tas suq intel mandux ikun diskriminatorju, mandux joħloq distorsjoniet. Irridu nkunu żguri li jkollna statek u ġust u regoli f'postom għalhekk eċċezzjoni l-eċċezzjoni ġew maħsuba minn qabel u b'mod sew u grazzi tal-li ċarajtu dawn fl-emendi tagħkom u biex tassiguraw il l-flus jiġu allokati b'mod mhux diskriminatorja x'inkella dan jista' jfixkel dan, dan il, din il-pjattaforma. U ukoll tal-li naraw minn fejġejjin il-flus minn partit oħra tal-budget Ewropea biex met inkunu nistgħu nqablu l-istess affarijiet biex ma nieħdux partijiet mill-parti tal- ma nirdux flus minn partijiet tal-budget li fixklu investimenti ieħor. Npoġġu għam ġo container meta per definizjoni għax tajjeb aħna li li e, l-affarijiet jimxu sew. Allura grazzi għall-emendi tagħkom. Le, l-efsi nifissa Nixtieq nassigura kom li hija soluzzjoni temporanja ma ja soluzzjoni temporanja li taħdem għax suppost għandha intenzjoni tkun eh, font strateġiku biex tibda eh, eh, tiġġenera mekkanizmu ekonomiku Urridu l-ICR li tkun żgur li dan ma kilx l-FSS innifisha manda timxi id fit ma' riformi oħra li qed isiru biex xut kabbiru l-investiment, speċjalment investiment li ġejjin mis-settur privat u ġestjoni ta' finanzi pubbliċi biex iwaslu għat kabbira l-ura importanti l-FC ma tkunx ta' tfixkil imma selezzjoni ta' proġetti isir b'mod indipendenti. U minn esperti għax kull azzjoni ta' politiċizzazzjoni tal-lefsi tista' e, tneħħi kull tip ta' interess li investiment minnaħa tal-privat għalhekk għadin għalhekk aħna qegħdin e, nikkonsidraw dawn l-affarijiet u hemm flejjes oħra li jkunu diretti biex jimxu lejtik il-mira. Mela, u importanti ħafna li natu l-investituri l-fiduċja u biex jinġibu dik il-fiduċja jridu jkunu bżonn ikunu jafu il l-investiment innifsu jkun kredibli xuħut minn elementi li jtiġu prezentati eh, mux minna li qegħdin jissuġġerixxu illi għandu jkun hemm flus limitati ħafna mill-budget stess tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rapport, allura mir riskju l-FC ma jkollux fondi, ifixka l-kredibilità tal- tal-istrument kollu kemmu u allura jiena ma nemminx li dan hija triq il qudiem Jekk iridu l-FC biex taħdem iridu nkunu preparati li nafmu li nifmu li l-flus iridu jiġu minn xi partijiet tal-budget tal-Unjoni Ewropea u għanna l-lura suġġeriment li jekk il-flus hemm bżonn li tiġi mill-budgets ta' riċerka m'għandix tiġi minn tax-xjenza, m'għandix tiġi mir-riċerka, m'għandha tiġi potenzjalment minn xi mill-areas fejn hemm diġà PPP per eżempju fis-innaħa tax-xjenza, eċċetera u dan ikun bekk nkun noħol u pont fuq għal dil kwistjon biex naraw iżjed flus li imorru lejn ir-riċerka u xjenza irridu naraw iktar flus li tmur biex aħna natu suċċess l-infrastruttura ta' digitali u din tista' tiġri biss permezz nittama waħna tal-leverage tal-FC imma aħna rridu nipparagunaw kif ngħidu bl-Ingliż like with like l istessa fejt flimkien. Allura, grazzi tal-kura, dan jinkoraġġina l-interess tagħkom biex nibqgħu ffukati mhux għaliex l-emendi u maħżiena, imma għaliex daw l-emendi jistgħu eh, jistow ixejnu il-messaġġ li rridu nagħtu permezz ta' din. U issa kellim li jmiss. Grazzi, grazzi ħafna l-rapporter l-Onorevoli Guoga. L-FC tista' tgħin l-ambjent tal-investiment ma rridu nassiguraw illi aħna jkollna kapital frisk ġdid. Dan huwa l-importanti għax verament ma tantx nista' nara ħafna flus hemmhekk aħna din nitkellmu fuq l-leverage ħafna li huwa ħaġa sabiħa imma nista' nassigurakom illi investiment privat ma jiġix għax huwa għandu leverage oli, nixtuq naraw riformi strutturali. Allura jekk aħna nistgħu nimmotivaw l-Istati membri biex implementaw il-riformi strutturali għalmenu jagħtu vantax l istati membri diġa' taw impenn u għall-implementazzjoni hemm diversi stati membri illi ħadu diġa daw il-passi u għandhom ikollhom priorità biex ikollhom dan l-investiment. Għax memx, memx raġuni li noqogħdu niġru wara il-flus tajba niġru wara l-flus żiena, għandna ninkoraġixxu lil dawk li diġà jagħmlu investiment. Għandna nkunu attenti u bravi kif namlu l-istrutturi, ir-riformi strutturali, stati membri fil-futur iridu jagħmlu prestazzjoni tajba fl-abbosta emendi li għamilt jien nipprovajt nifoka fuq il eh, kif id-deċinajna ġimgħa l-oħra fil-qata shadows eh, l-artikli 15 u tal-proposta għafast fuqhom imma għandi wkoll interessi fuq il-governanza ta' dan il-fajl importanti li garantixxu l-indipendenza ta' teħid ta' proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-steering board. Allura ikun importanti ħafna ikun trasparenti ħafna kif naraw kif jaħdem jekk ridu naslu għallan lan li jkollna investiment privat għandna bżonn steering board qawwi hawnhekk dan ifisser li konna bżonn nies mid-dinja tal-investimenti hawnhekk f f'pożizzjoni li ngħidu l-Ewropa hawnhekk. Kif l-emendi tijaj fuq l-artiklu wieħed qegħdin infassin biex nassiguraw li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill bħala kol leġislaturi evalwaw il-ftejimiet iffirmati mill kummissjoni u l-Bank ta' Investimenti Ewropew qabel ma idħol fis-seħħ. Dan għandu jkun komplementari għal programmi eżistenti. Għandu jkun hemm riskju għoli hawnhekk meta jisiru l-fondi allura irridu nifmu kif inħarsu leħ ir-riskju u li meta għandek riskju u li ħajkollok ritorn iktar u li u koll. Jekk inti għandek livell ta' riskju u li ħajkollok 10% u iżjed. Għadda diġa semma ħafna. Fl-axħar irridu nżommu f'moħna il-private equity li rridu jgħati ritorn fejn miktar oli. Anka l-FC għandha ikolla isfittex sinkronizzazzjoni ma' mekanizmi li diġà jeżistu. Għanna ninkludu f'dan l-ambitu kull ħaġa li nistgħu nagħmlu biex natuhom iktar momentum fuq dan biex natuhom iktar direzzjoni li jgħin iżjed għax hemm ħafna jista' jkun hemm tifdil, iktar enerġiji Ovvjament l-ekonomija digitali, governanza ekonomika, da kollu jagħmel ħafna sens. Dawn huma ir-rimarki prinċipali tagħna, inkun kuntent niddiskuti iżjed fuq dawn mal-rapporter u xedu rapporter żgħada. Dennis, you. Thank you very much, uh, Madam Chair, and I'm also great. Grazzi, Chairman. Nishtiq najt, l-Onorevol De Hong, nishtiq najt li fuq l-ideja li rinkunu iffokati nistaw nwieġbu b'żewġ manjeri meta ġu għall-emendi tiegħi. L-ewwel ma provajċ nipprovoka dibattitu fundamentali dwar jekk dan hux istrument tajjeb jew jekk fl-opinjoni tiegħi man nistgħu noqogħdu ngħidu ma nistgħux nagħmlu hekk jew ma nistgħux hekk minħabba raġunijiet ta' austerità imma eh, ma japplikax iżjed jekk aħna innoħolqu l-fondi biex niġġieldu kontra l awsterità Għaliex m'għandekx tpoġġi investiment nazzjonali relevanti barra mid-deficit budgetarju. Allura jista' jkun hemm l-istess raġunamenti, imma għamil xi emendi dwar dan għall-istess raġuni li aħna rridu nifokaw. It-tieni punt li rrid insemmi hawnhekk ma nkludejtix ikun importanti ħafna eh, qed nixxedew jew ukoll il-Kumitat dwar l-Investimenti għadna kif irċevejna rapport kritiku ħafna mill-qorti tal-awdituri għax ma jistax ikun illi aħna natu fondi riskju privat li huwa eh, pubbliku li huwa eh, flus pubbliku u il-profit jekk ikun hemm profit immorant il-privat u jekk ikun hemm telf irid jerfa' responsabilità l pubbliku Aħna ndirizzaw din il-problema ma, ma prezentajċi emendi hawnhekk imma nixtieq insemmi li hemm dubji kbar punti interrogattivi li ma nistawx nipprezentaw opinjoni fuqhom imma huma rilevanti ħafna. Hemm żewġ affarijiet nixtieq ngħid u nixtieq inżid osservazzjoni waħda. L-ewwel kont kuntent ħafna bl-approċċ li ħa l-PPF u l-SMEs dan huwa waħda wkoll mill-emendi tiegħi l-SMEs għandhom ikunu l-ewwel priorità, l-ewwel beneficjarji f'dan il-pjan ta' investimenti unittama li nistgħu nesprimu dan għamilna ħafna l-SMIs dan il-komitat u faffajt li jaqgħu taħt il-mandat tagħna t-tieni dwar trasparenza is-semma mod ġenerali wkoll fi eh, mill-alde issa stess imma anka li IB jekk iridu verament ninsistu fuq it-trasparenza huwa fl-interess tagħna għal-valuta għal-flus, għall valuta għal għal valuta għal flus huwa ta' fl-interess ukoll għal proġetti li huma eh, ftit ftit eh, problematiċi b'mod jew ieħor. Allura rridu naħdmu ħafna anka fiħdan il-Kumitat ikon u l-aħħar osservazzjoni li għandi. Inkont imħasseb dwar il-fatt illi preċiżament mill-fondi ta' innovazzjoni l-flus rridu jiġu minna fil-maġġor parti. Jina naqbel kważi ma l-approċ tijak, Viki, illi rridu bximot inġibu l-affarijiet biex jaħdmu fl-imkien u bximot ħanitilfu minn fuq l-innovazzjoni. Grazzi. Would anybody else like to speak? Ah, ca ca Mrs. Callas. Mrs. Callas. Mela, naddu issa għas signora Callas. Grazzi. Nishtiq inkompli ma' Antonis naħseb li l-FC l-adozzjoni ta' leġislazzjoni tajb għandha potenzjal tajjeb ħafna għall-investimenti eh, privati għall-infrastruttura. Naħseb hemm ħafna proġetti li għandhom riski fuq meta twila ta' żmien u diffiċli li jisibu l-fondi imma huma vijabbli b'mod ekonomiku, pereżempju l-broadband Dan u eżempju tajjeb ħafna f'dan il-qasam. Importanti wkoll il-lan tal-FC u eh, qed nitkellmu fuq investimenti strateġiċi jekk tixtieq iżid anke l-livell ta' finanzi kif għal Anton ukoll fuq il-steering committee. Importanti li konna regoli kif suppost anka fuq l-interess komuni, trasparenza u l-kontabilità tal-proċess ta' teħita deċiżjonijiet bejn l-Steering Board u il-Kumitat ta' Investiment biex bekk natu, il-fiduċa li għandhom bżon l-investituri. Fl-aħħar l-startups, importanti li nħarsu lejn il-fondi speċifiċi li kollom bżon dawn il-kumpaniji eh, li jinkludu anka fondi differenti biex eh, fil stadi ta' t differenti ta' dawn il-kumpaniji. Irridu anka nippromovu bidla fil-mentalità dwar kif eh, nagħtu definizzjoni ta' suċċess u il-riskju skont il-kulturi. Ġifiri li startups jista' jkun hemm ħafna ċertu fallimenti qabel ma jkollhom suċċess, imma jekk ifallu għandhom jerġgħu jippruvaw. din ma nsibwix eh, fil-rapport imma naħseb dinja dan huwa komment li għandna nżommu f'moħħna grazzi. il-Kommissjoni qed tismana bir-raqqa ma nafx hekk forsi nistax ngħaddilek għal minuta mala l-malar qabel ma nerġa' ngħaddi l-kelma lir-relatur. Grazzi ħafna, Sinjura President. ċertu punti li xtaqt nqajjem diġa' tkellmu fuqhom membri ta' gruppi differenti, nirringrazzja relaturi, u shadows, aħna smajna dak li intqal u anka rajna l-opinjonijiet differenti bejn membri parlamentari minn gruppi differenti. Punti importanti għalina nista' forsi ngħaddi u naqadhom ma' direttiva u nispjega għalfejn għalina huma importanti. L-ewwel ħaġa, aħna grazzi ħafna li hemm din dan is-sens ta' urġenza urġenza li anka l-membri tal-SND semmew Din hija xi ħaġa li kull għarfin komuni kulħadd jaqbel ma' din l-urġenza u fuq l-analiżi jiġifieri hemm bżonn ta' investiment b'mod urġenti għandna bżonn ta' aktar impjiegi fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali u rridu nagħmlu xi ħaġa malar kemm jista' jkun u li tagħmel sens anke fil-volum ta' ta' xogħol li jsir. Din ir-raġuni għalek din, din proposta leġislattiva EFSA eh, għanda il eh, AFC, SIM għanda għanda potenzjali toħloq ħafna investimenti fis snin ġejjin biex tejn anka li noħolqu impjiegi li jiġu grazzi għal dawn l-investimenti. U nippruvaw nagħmluha mal-kemm jista' jkun kull sena nistaw noħolqu impjiegi imma kull darba li ma iġ din ikun falliment minna ħatana. Minħabba dan, fl-opinjoni tagħna dak kollu li huwa ta' proċess twil fil-proċess leġislattiv u anka fil-implementazzjoni aktar tard għall-assistenza tal essi għandha għandna nevitawa. Jiġifieri aħna tkellimna fuq qed fuq proċess li jiena qatt u jikomplu ma' struttura f'din l-idea u eh, ħan nitkeqan nprova nagħlaq mal-mara kemm jista' jkun iva irridu irridu konna proċess mal-ar kemm jista' jkun u anka flessibbli. Importanti għalina li konna kapitalu anka l-finanzi tal jaj kemm jista' jkun. Għalhekk aħna nixtiequ li nevitaw proċessi li huma komplikati żejjed fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Nafu li għanna fondi pubbliċi illi jridu implementaw u anka fil-qasam tal-politiki tal-Unjoni Ewropea u l-addizzjonalità ġifiri illi għalxejn nużaw il-flus fuq proċessi li ħagnu ħasiru xorta waħda. Importanti li nażlu il-proġetti malar kemm jista' jkunu b'mod mill-aktar effiċjenti. L-aħħar punt malar malajr. Jiġifieri l-emendi li ġejjin qed nitkellmu fuq minn fejn ħajġu l-flus. Importanti li ngħidulkom il-nifmu li eh, il-proġetti u li huma l-bot mis-suq u nħarsu lejn il-proposti. Naraw li kellna dan il-każ jiġifieri il-programmi li huma l-lin mill-suq il-realokazzjoni għandha inqas importanza qed titkellem fuq 1.7% meta mqabla mal-proġetti li huma aktar viċin tas-suq u hemm 10 darbit aktar ta' realokazzjoni f'dan il-każijiet. Għalhekk dan huwa punt importanti u hawnhekk nagħlaq id-diskors tiegħi. Grazzi. Grazzi, Vicky. Grazzi, Vicky. Jiena irrit ngħid dan hawnhekk. U peress li aħna iddeċidejna illi se nifukaw il-xol fil-komitat tagħna dan jissemplifika l-affarijiet jiena smajt is-Sur De Jong li jagħmel mistoqsija dwar in-natura tal-investiment u pjan tal-austerità. Inna niddiskutuhom dawn l-affarijiet huma problemi reali. Jiena kontent tassew illi eh, xogħol huwa ta' kwalità tajba ħafna li aħna naqblu li hemm bżonn li nħarsu kemm is-suq u l-SMEs nippruvaw ngħinuhom. Il-Kummissjoni wkoll qalet kemm importanti u kemm importanti illi il-27 miljon eh, persuna edha fl-Europa naħseb se jihdu r-ruħ naħseb illi jekk dan il-rapport b'xi mod jista' jgħinhom tant l-aħjar. Grazzi. Merci beaucoup. Thank you. Grazzi. Ma naħsibx li hemm punti oħrajn għal dan din il-parti tal-laqgħa. Nirringrazzjakom tal-għajnuna kollha min-naħa tagħkom. Grazzi għal min qed jissostitwixxi l-kollegi illum. Issa laqali miss hija t-tlieta jekk minn sejra żball. fl-24 ta' marzu fit-tlieta ta' orna f'sinar. Grazzi ħafna lil kulħadd. Issa ngħadu għal ta' koordinaturi.